dan il-Kummissjoni x'taħdem x'taħseb fuq il-merġer bejn il-Commerce Bank u id-Deutsche Bank. Anki ġifir fil-perspettiva ta' stabilità bankarja. Grazzi ħafna. Grazzi Signora Gill. Signora Gill, issa għalli sijar it-sur l minuta u nofs. Signor President, hemm problema kbira fiż-żona euro minħabba li hemm ħafna NPLs hemm 600 biljun euro iktar. Ħafna minnhom huma moħbija. Għalhekk issa qed niddiskutu soluzzjoni illi ma solvix il-problema fil-verità Għanna bżonn leġiżlazzjoni illi taffaċċa l-problemi l mpls kollha li nġabru fid-dejn sovran fil-perjodu ta' kriżi m'aħniex qed nikkalkulaw, qed nitkellmu biss dwar l mpls il-ġodda. Meta di leġiżlazzjoni tidħol fis seħħ Jiġifieri mhux qed eh, nindirizzaw MPS li se jsiru MPS fl-2017. Irridu jaddu tliet snin qabel li l-miżuri jkunu effettivi, ġifiri se ssir is-sena 2022 qabel fil-verità nindirizzaw l-MPLs. Sadattant hemm muntanja ta' MPLs illi huma ta' teddita l-istabilità bankarja u dawn mhux se jiġu affettwati minn din il-leġiżlazzjoni. U eżempju ta' kif il-politiċi jifirħu xurxin jgħidu iva tinsolvu l-problemi imma fil-verità ma jkunux qed jaffaċċjaw il-problema l kbira. Sfortunatament dil ħaġa naraw fil-kamra wkoll. Grazzi ħafna. Issa f'isem l-Alde l-Onorevoli Tremosa i Balsells. Żewġ minuti. Grazzi ħafna. Nil-għakom iġġib tal-Parlament, eżis kollegi ma kienx faċli li inkludu l proposti u l-idejat tagħna għal dan ir-regolament għaliex iż-żewġ co-rapporters eh, zammu jitsoda fuq dal-fajl Aħna però ħadna mpenn għal dawk in-nies li l-aktar li soffrew minħabba l-MPS dejjem għadna li l-MPS għandhom dimensjoni umana. Huma saru għaliex kien hemm implementazzjoni żbaljata tal-liġi tal-Unjoni Ewropea fil-bidu ta' dan ir-regolament l-Unjoni tirrikonoxxi li kien hemm liġijiet importanti li ma kinux implementati b'mod xieraq fl-istati membri il-direttiva tal-protezzjoni tal-konsumaturi u d-direttiva dwar is-self fost l-oħrajn. Eżis kollegi, ngħidilkom, jekk aħna ma ntejbux l-implementazzjoni tal-liġi tal-Unjoni fl-Istati membri, qed nirriskjaw li nsofru minn mewġa sħiħa ta' MPLs f'xi stati membri fis-snin li ġejjin se jkun hemm ukoll kriżi ekonomika u finanzjarja mill-ġdid. Jiġifieri implementazzjoni xira hija importanti din tfisser prevenzjoni, impenn għall valuri u r-regoli u l-Unjoni tagħna. Eżis kollegi, il-Parlament ma jistax ma japprovax din il-liġi. Ma jistax japprova liġi waħda u mhux l-oħra. l-istituzzjonijiet iridu l-inċentivi sabiex l-MPS ma jkunux fis-suq. Dan il-Parlament irid jagħti messaġġ ċar importanti illi l-leġislativi eh, anzi il-pakket kollu tal-leġiżlazzjoni tal-MPLs jiġu approvati. Grazzi ħafna. Issa fisem il-ħodor l-Onorevoli Urtasun. Grazzi ħafna il-grupp tagħna jaqbel li hemm irtiġa li naqsu l-MPLs illi huma proporzjon kbir ħafna. Dawn huma sors ukoll ta' nuqqas ta' stabilità finanzjarja, però hemm żewġ kriterji li għandhom jkunu importanti l-ewwel illi meta joħorġu is-self, joħroġ is-self, irridu noqogħdu aktar attenti dwar l-MPS, però rridu wkoll il-protezzjoni għall konsumaturi, konsumaturi li ma jistgħux eh, jilqu wila mad-dejn tagħhom u self tagħhom. F'xi pajjiżi anki fi Spanja kien hemm din problema. Għalhekk aħna f'din diskussjoni involvejna ir-regolament li aħna maħniex kutenti fuqu u għana mux ser nivvotaw favur. il kummissjoni qalet li self jistajnata għal 8 snin qed tajdu disaħna ngħidu seba qed insegwu l skadenza tal-isibi u naħsbu li hija raġonevoli. din il-leġizlazzjoni ser titħol fis-seħħ tliet snin wara l-adozzjoni. Aħna naħsbu illi kollox irrid anzi dak kollu mill-ewwel ta' Marzu jiġi inkluż intom qed tgħidu wara l-ewwel ta' April. dan ir-regolament ma tantx qed eh, joffri stampa sabiħa, rridu nikkonsidraw iktar il-konsumaturi żgħar. Grazzi ħafna. Is-sur karti fisem Google NGL. Minuta nofs. L'ebda mill-argumenti favur il-pakket tal- kummissjoni huma xierqa. Qed ngħidu li serners u lejn stabilità finanzjarja, però jekk biljuni ta' euro imorru jisiru maħbija x'ser nilħu. L-evidenza kollha tajt illi n-nuqqas ta' domanda u mhux il- nuqqas ta' provista illi qed jillimitaw il-self fil-direttiva fil-verità tal-pakket ser iwassal il-konsumaturi għal fondi riskjużi ħafna. Se jwassal għal kriżijiet kbar. Dawk li appoġġaw din il-proposta fil-fatt jgħidu illi il-modell irlandiż għandu jkun replikat madwar l-Unjoni Ewropea, però dan huwa eżempju ta' dak li m'għandniex nagħmlu. L-verità hija illi dan il-pakkett qed ħalli lil banek jagħmlu ħafna profitti mill-ġdid mingħajr ma e, jikkonsidraw lil dawk li jisselfu li huma wara kollox ċittadini Ewropej dan il-pakket mhux se jsolvi l-problema ta' dejn ħażin fil-sistema finanzjarja tal-Unjoni Ewropea ser jiġi moħbi biss fil-waqt illi inħallu l konsumaturi fidel eh, fħal il-lupu. Grazzi ħafna. Isur Valli. Jena u l-grupp tijaj naħsbu li l-istudju ta' impatt ma sarx għalhekk l-impatti fuq il li se jkun hemm fuq is-suq tad-djar, fuq iċ-ċittadini, fuq il-kumpaniji qatt iridu narraw għax li ninċentivaw li jimbijaw il-dawn il-skoperturi produttivi se jġib ukoll riskju mħabba l-ispekulazzjoni li jinvolvi li sibi l-SSM meta kienem l-stress test dawn kienem minn kien irrit jara kif seħmu dawn il-pakketti ġifiri irridu noqogħdu attenti li l-spekulaturi ma jeħdux vantaġġ għax wara kollox qed nitkellmu fuq l-affarijiet li huma ta' ċittadini, id-djar tagħhom jew il-kumpanniji tagħhom, il-ħajja tagħhom. Issa, aħna nistennu bil-ħerqa kif se jinqasmu dawn ir-riski. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna. Fisem li jennef l-onorevoli Zilstra. Grazzi ħafna, Signora President. Aħna tkellimna dwar il-fatt li nqasmu riskju fost l-istati membri, però f'rapport riċenti l-konklużjoni kienet li dan fil-fatt se jwassal għal nuqqas ta' stabilità. Mhux se jkun hemm biss żieda kbira ta' dejn, però se jkun hemm ukoll involviment tal-istituzzjoni finanzjarji qed nassumi li ir-rapporter ir ma huma konxi minn dak li qed f'dak li qed iseħħ mill-korpi esterni finanzjarji irridu nkonxi minn dak li qed nagħmlu grazzi ħafna. L-Onorevoli Funtulis. Grazzi ħafna. Naħseb illi hekk kif aħna qed naffaċċjaw kwistjoni finanzjar bankarja kbira, aħna aktar imħasba dwar il-banek milli mill-nies normali. Il-banek jerfew ir-responsabilità għaliex taw self mingħajr ċertu sigurtajiet. Huma responsabbli mill-kriżi. Iċ-ċittadini qed isibuha diffiċli sabiex ikomplu bil-ħajja tagħhom. L-aktar dawk li għandhom paga baxxa jew huma qiegħda, grazzi hemm xi problema bl-interpretazzjoni. Okay, I think we've solved the problem. Naħseb il-problema solvejnija nispera Iva. Iva, ok. Tistaw tkomplu. So colleague, you can continue. Kollega, tista' tkompli. Right. Okay, um, seuraava puhuja edustaja Kostas Mavridis. Olkaa Tajjeb, issa l-onorevoli Mavrides għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Signora President. L-MPLs huma problema Ewropea aħna qed nagħmlu passi l qudiem qed nippruvaw innaqsu l-istop tal mps mingħajr ma noħolqu iktar diffikultajiet tal-ekonomija reali tajjeb, però rridu nżommu f'maħna tliet punti l-ewwel nett. Irridu nipproteġu l-konsumaturi. Però dan huwa diffiċli bħal ma tistgħu taraw fil-leġiżlazzjoni Ewropea fuq termini kontrattwali inġusti. Naħseb li l-Kummissjoni trid tieħu din il-kwistjoni bis-serjetà sabiex tara fejn id direttiva ġiet implementata tajjeb jew le, eżempju f'Ċipru din id-direttiva ma ġietx implementata b'mod effettiv u anki fi stati membri oħra mhijiex ċara. Nixtieq nirrepeti xi ħaġa li qalu l-kollegi. Hemm raġunijiet ideoloġiċi. Naħseb li hemm interess partikolar b'xi stati membri sabiex l-Unjoni Bankarja ma titlessi speċjalment it tiet pilastri li għandna bżonnu irridu eh, garanzija ta' depożitu Ewropea mingħajr din ma nistgħux nitkellmu dwar kompetittività xierqa fost il-banek madwar l-Unjoni Ewropea. Kien hemm ukoll konklużjonijiet f'ċipru min-naħa tal-awdituri u tkellmu dwar e, il-falliment ta' banek għall kumpaniji. Il-problema hija l mps il-konklużjonijiet qalu li huwa attor tal-istituzzjonijiet Ewropej. Għaliex ma kinux jafu x'qed jiġri. <laughs> Ċipru. Mavrides, ja sewra vaksi edustaja Stanislav Ozug. Grazie ħafna. Ozog, l-Honorable Ozog. Grazie ħafna, Sur President, Signori. L-istituzzjonijiet finanzjarji fl-Unjoni Ewropea għamlu progress meta niġu għal kwalità tal-portafoll tagħhom u l-volum ta' MPLs sabiex ma nerġgħux fl-istess situazzjoni fil-futur irridu nintroduċu aktar miżuri u għalhekk il-Polonja hija kuntenta b'din il-proposta leġislattiva, però nixtieq niġrilkom l-attenzjoni għal żewġ kwistjonijiet l-ewwel nett. dan l-approċċ transkonfinali li introduċejna ma jikkunsidrax l-ispeċifiċitajiet u s-sitwazzjoni ta' stati membri differenti partikolarment fejn tidħol il-ġustizzja u t-tul tal-każijiet. Irridu nkunu nafu se tkun se jkun l-effett fuq eh, eh, il-negozji, il-familji u l-ekonomija tal-Istati Membri. Grazzi. Grazzi ħafna. Issur Papa Dimulis. Grazzi ħafna, Sinjura President. Iva, ovvjament, għanna rridu naqsu l-ammont ta' NPS għaliex hemm 600 biljun euro involuti, però rridu kol niżguraw li jkun hemm biżżejjed protezzjoni tal-konsumaturi. Meta jiġu affaċċjati mill-ispekulaturi. m'hemmx biżżejjed kompromess bejn il ppe u l-sd jekk irridu sistema bankarja b'saħħitha irridu nassiguraw illi jrid ikun hemm il-prinċipju ta' responsabilità u trasparenza però dan kollu tħalla barra mill-proposta u għalhekk ma nistgħux nappoġġjawha ma nistawx ninsew l-abbozz tal-idif ta' sitt snin ilu x'hemm ma ġara b'dan il-qsim tar-riskju ma wassal imkien il-kummissjoni għamlet proposti li sibi. u parti mill mill-parlament ukoll, però dit-tattika mhux qed taħdem, però għaliex eh, hija ftit u qegħdin tard. Grazzi ħafna sur Papadimulis issa is-sur Zarjanopoulos. Grazzi ħafna sur President. Il-gvern ta' Siza qed jimxi fuq bażi volontarja qed naraw frammentazzjoni u dan qed ikollu effett fuq in-nies normali qed jaffettwa l-pensjonijiet il-budgets tal-familji u qed naraw nies li qed jitilfu djarhom uffiċjali pubbliċi wkoll qed jiġu mkaċċija mix-xogħol L-MPS dan li jfissru Siriza u l-grupp tal-Euro mhux qed jibdu l-pożizzjoni tagħhom meta niġu għal eluf ta' nies li qed jitilfu djarhom. Aħna rajna il-memorandum, rajna l-austerità u din hija politika reazzjonarja. Qed naraw il-banek jiġu protetti l u mhux lil min jissellef. Naħseb illi dawk responsabbli se jħallsu l-prezz fi żmien l-elezzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Frunzulika, grazzi ħafna, Sinjura President, eżis kollegi, Kummissarju, l-istabiliment ta' strateġija komprensiva sabiex nindirizzaw l-MPLs hija għan essenzjali tal-Unjoni fil-tentattiv sabiex is-sistema finanzjarja tkun iktar reżiljenti fil-waqt li nindirizzaw l-MPLs hija responsabilità tal-banek u tal-istati membri, hemm ukoll dimensjoni Ewropea sabiex innaqsu dawn l-MPS u inwaqfu milli jinġemew dawn l-MPS fil-futur u sabiex inwaqfu ċertu riski fis-settur bankarju jiena naħseb li s-sistema finanzjarja integrata ttejjeb ir-reżiljenza tal-EMU f'każ ta' xokkijiet kif ukoll tqassam ir-riskju din il-proposta hija kruċjali sabiex tkopri l- it-telf billi temenda il-regolament attwali. Grazzi. Grazzi ħafna issa sur packet għal minuta. Seba' 114 biljun euro dan huwa l-ammont tal-MPLs għaddew 10 snin mill-kriżi finanzjarja u għadna tiħossu l-effetti tagħha fl-Italja din kienet problema kbira f'jannar bank kbir kellu ħafna problemi il-Macrons ta' dinja jridu dejjem iktar fondi, dejjem iktar garanziji. Naħseb illi l-istati membri kollha differenti jridu jirranġaw is-sitwazzjoni tagħhom. Hekk għandna naħdmu u mhux naħdmu b'mod ċentralizzat. Grazzi ħafna. Grazzi. Issu Liberatski għal minuta. Grazzi ħafna, Signor President, Kummissarju. Illum qed nindirizzaw problema li hija serja ħafna kemm għall-banek kif ukoll għaċ-ċittadini. Jiena ma tantx jiena konvinta minn dan it-test inna naħdmu fuq, però dawn huma kwistjonijiet delikati ħafna Naħseb li l-iktar ħaġa importanti hi illi naqsmu r riskju bejn il-banek u min isellef. Irridu nikkonsidraw li hemm nies selliefa differenti u investimenti differenti. Irridu sistema tajba sistema illi tipprevjeni l-mpls sistema li tkun effettiva x'inhuma l-fondi li se jintużaw irridu nipproteġu l-investituri u l-banek mhix ħaġa faċli grazzi ħafna l-onorevoli marias qed nitkellmu dwar MPLs. Xi fisser dan kollu fil-Greċja nies qed jirriskjaw li jitilfu djarhom minħabba l-abbultuni finanzjarji. Aħna konna fuq in-naħa l-ħażina tat Trojka aħna nsejħulhom self aħmar. Il-gvern ta' Sirizza mhux qed jipproteġi lin-nies lanqas meta qed nitkellmu dwar l-unika dar tagħhom il-post fejn jgħixu. L-MPLs sempliciment ser jinxtraw minn dawn l-avvoltuni. U l-ewwel dar ta' dawn in-nies timbih fasta għaliex ma jistgħux iħallsu s-self tagħhom. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna Sur Marija sissa il catch di għaj, sakja ġobkom. Għandi żewġ talbi tal-kelma u nista naċċettahom it-tnejn, is-sur Stofskojewski. Grazzi ħafna. Hawnhekk għandna biljuni ta' euro ta' NPLs u din hija problema serja. Però mhijiex xi ħaġa li tweġġagħna daqshekk illum minħabba li għandna dan l-irkupru ekonomiku u kienet problema iktar serja meta kellna problema eh, fejn ma kienx hemm dan l-irkupru ma naħsibx li hawnhekk qegħdin eh, nindirizzaw is sors tal-problema huwa żball min tal-banek huwa l-effett ta' wħud mill-azzjonijiet li ħadu xi wħud. Jiġifieri importanti li aħna nifhmu eżattament għalfejn bl-istess mod bħal meta aħna nindirizzaw il-bitcoins jew inkella l-attività bankarja naħseb li hawnhekk hemm bżonn illi sa tmiem dan il-mandat aħna nintroduċu d-dispożizzjonijiet kollha li hemm bżonn tajjeb li għandna dan ir-rapport però l-ewwel irridu nħarsu lejn l-eruq tal-problema Grazzi ħafna li sul Zdrojewski. U issa is-sur Epitideo sal-minuta. Grazzi ħafna, Sinjura President. Il-banek huma parti importanti tal-ekonomija tal-Istati Membri tagħna u għalhekk adattat illi huma jkunu jistgħu jikkontribwixxu permezz tas-self għall-ekonomija reali għax hemmhekk qegħdin l-impjiegi però hawnhekk mhux qegħdin nitkellmu fuq is-sopravivenza tal-banek hawnhekk qegħdin nitkellmu dwar min jissellef u li ma jkunx jista' jħallas lura dan is-self minħabba l-kriżi eh, eh, l-ammont kbir ta' nies li huma involuti f'dan dan huwa ammont kbir. Hija traġedja pereżempju fil-Greċja minħabba li fid-diżastru ekonomiku, l-mod ta' kif aġixxiet it-trojka, dan is-self minn ħafna nies ma jistax jitħallas lura anke fejn għandhom xaqsmu l-ipoteki. Għammin anka spiċċa għamel suicidju minħabba eh, dan kollu għaliex ma jistax iħallas id-dar li fiha qiegħed jgħix. Hemm bżonn li aħna nħarsu lil dawn in-nies għaliex eh, dawn huma nies li qegħdin jgħixu f'din id-dar li ma jistgħux iħallsu. Grazzi ħafna li sur Epitideos. Issa, Issa ħa nitlob il-Viċi President Dombrovskis sabiex jindirizza l-awla. Grazzi ħafna, Sinjura President, onorevoli mem membri, rapporters, mela, l-ewwel qabel kollox nifraħ Nifraħ ilkom tal-ħidma tagħkom u anke l-istess il-Shadow Rapporters għal dan il file Jiena nisħaq li din l-inizjattiva leġislattiva turi li l-Unjoni hija maquda sabiex tieħu azzjoni deċiżiva biex issaħħaħ is-settur bankarju tagħha u anke biex ikun iktar stabbli u anke biex ikun jista' jilqa' għax-xokkijiet tal-futur ġejjin minn fejn ġejjin. Dan huwa importanti ħafna minħabba l-EMU reżiljenti wkoll. Grazzi. Kitos komissari Dobrovskis. Ja sitten eli... Eh, Grazzi ħafna lis sur Dombrovskis u issa ħan nisimgħu mingħand ir-rapporters l-ewwel is-sur Delange. Grazzi ħafna President. Mela għandi żewġ kummenti. Jien smajt numru ta' kollegi li semmew dwar il-punt tad deposit guarantees u l-iskema Ewropea Aħna titolbu ħafna miċ-ċittadini Ewropej eh, meta jgħinu lil banek u aħna fi żmien il-kriżi għedna li mhux ħanerġgħu eh, nagħmlu l-istess ħaġa, jiġifieri li jħallas il-kontribwent imma min eh, huwa detentur tal-isma li jkun fuq quddiem net tal-għajnuna meta kien hemm eh, riżoluzzjonijiet jew inkella il-salvataġġ ta' numru ta' banek eh, kienu ħafna drabi iridu jkopru għalija ċittadini jintużaw il-flus tal-istat ma tistax tasal f'sitwazzjoni fejn ikollok fond wieħed li dejjem tuża lilu il-garanziji fuq id-depożiti tista' tibda pereżempju bil-appoġġ mandatorju tal-likwidazzjoni hemm gruppi li jixtiequ forma ta' garanzija minn issa u rajna x'ġara pereżempju fl-Italja anke fejn għandhom xaqsmu l-NPLs tista' tara li m'hemmx l-appoġġ politiku wiesa' hemm stati membri li mhumiex lesti li jnaqsu dan ir-riskju imbagħad it-tieni punt is-sur Zawstara eh, għamel diskors stile Nigel Farage. Ġi għamel id-diskors u sparixxa. Fin-negozjati però l-istess onorevoli kien anke rappreżentat minn kollega Taljan u dan lili urini illi mm, ma tantx ried ambizzjoni kellna negozjati li damu anzi sessjoni ta' negozjati eh, li damet 20 eh, siegħa u biss attendew, jina irċevejt mijiet ta' emails mis-sur Zastara imma mux minn għandu f'termini ta' kontribuzzjoni il-PVV irrit jagħmel il-ħidma tiegħu u jipparteċipa fid-dibattitu nkella jalaq ħalqu. Grazzi ħafna l sinjura Delang. Issa Sur Gualtieri illi wkoll għandu żewġ minuti. Grazzi, President. Jiena naħseb li f'dan id-dibattitu dan wera li fil-fatt approvajna dokument bilanċjat smajna ftit propaganda minna u minna oħra għaw min jgħid li d-dokument huwa stretwis u l-kollega valli ngħidlu biex niġu ftit tas-serjetà għax dan il-dokument li sal wasanna liħ u għaktar bilanċjat għax taffa xiftitu ukoll għal proposta tal-Komissjoni u issa tgħidulna li huwa qawwi wis e, dan din hija propaganda. U kif qalet is-Sinjura De Lange dawn e, il-kollegi li tkellmu meta konna din li tkellmu llum waqt in-negozjati qatt ma qalunna eh, li kienu qal qed jedunna dikinhar issa qed jedunna bil-kontra. Eh, Kien qed jedunna li konna qed inkunu stretti wis u issa jedunna li konna eh, ma konniex stretti wis. Aħna dan ix-xogħol għamilnieh tajjeb u malajr. Ġifieri xi ħaġa pożittiva u tur il-kapaċità ta' dan il-Parlament li tipproduċi x-xogħol u tkun anki fuq suġġett li metta xaġa mhux qed taħdem tajjeb xi awtorità, xi istituzzjoni jew xi pożizzjoni mhux tajba l-affarijiet jidru li forsi qegħdin tajjeb imma bad ikollhom effetti negattivi dan il-Parlament jaf jikkoreġi dik il-problema biex hawnhekk jiġifieri nħannaqsu il riskju imma sena naraw li nissalvagwardjaw l-interess ta' ċittadini, il-finanzi dawk li debituri tal-SMEs u bekk se jkollna regolament li naħseb li se jkollu impatt sinifikattiv għal dik li hija eh, l-prudential biex ċertu prassi eh, riskjużi eh, tiskoraġġihom u fl-istess ħin se jkollna miżura eh, sostenibbli li ma jkollix impatti ħżiena fuq l-ekonomija reali. Għal darbohra nixtieq nirringrazzja il-kollega Dell'Ange, il-Kommissjoni u kol u il-kollegi kollha li kienu warajna anki il-Kunsill li tana ċans li namlu l-laqat ta' triol ta' trilogu verament f'qasir żmien naħseb dan kien rekord nirringrazzjom ukoll. Grazzi ħafna. Kitos, eh, edustaja Gualtieri. Ja, nyt sitten... Grazie ħafna l-Sur Gualtieri. u hekk temmejna d-dibattitu u nivvotaw fuq dan għadha issa nkomplu bil-punti li jmiss fuq l-aġenda jiġifieri l rapport interim mill-kollega pereira u Manka dwar l-istabbiliment tal-fond monetarju ewropew u ħanibda bir-rapporters silva pereira għal erba' minuti is-sur silva pereira anzi grazzi ħafna Signor President, Kummissarju, kollegi, il-Mekkanizmu tal-Istabilità Ewropew huwa wieħed mill-iktar pilastri importanti għal riforma tal-EMU. Din hija proċedura illi hemm bżonna sabiex aħna nkunu nistgħu nindirizzaw il-djufijiet illi jeżistu fl-arkitettura ta' l-euro illi ħarġu ċari fi żmien il-kriżi finanzjarja. Permezz ta' dan ir-rapport il-Parlament qed jieħu rwol eh, f'dawn il-proċeduri. Jiena nixtieq nirringrazzja s-Sur Manka, ġifieri l-korrapporter tiegħi tal-kooperazzjoni eċċellenti illi kellna matul dawn l-aħħar xhur nirringrazzja wkoll ix-shadow rapporteurs mill-gruppi differenti wkoll għall-ispirtu ta' kooperazzjoni tagħhom dan kollu permettilna sabiex aħna niksbu dak li jiena nqis riżultat tajjeb f'dan ir-rapport għandna strateġija ta' żewġ eh, passi fuq medja ta' żmien medju anke twil il-parlament qiegħed ifassal il-viżjoni tiegħu għall l-integrazzjoni sħiħa tal-ism fil-liġi ewropea sabiex aħna nkunu nistgħu jkollna istituzzjoni ewropea li tinħoloq għal dan il-għan taħt il-kontroll demokratiku tal-parlament ewropew mela din mhux ħajkun xi ħaġa li ssir mil-lejl għan-nar fuq medja ta' żmien qasir aħna qegħdin nissuġġerixxu illi aħna nkomplu nagħmlu riforma tal-ISM skont it trattat intergovernmentali li qiegħed wara u qegħdin inħarsu wkoll illi e, nibdlu l-isem European Monetary Fund. Naħseb però li dan jista' joħloq daqsxejn ta' konfużjoni fuq il-kompetenza fejn għandu x'jaqsam l-ECB, però naħseb li hemm iktar aspetti importanti li rridu nħarsu lejhom il-kontroll demokratiku minnaħa tal-Parlament pereżempju, hawnhekk qegħdin inħarsu lejn eh, kooperazzjoni bejn iż-żewġ istituzzjonijiet li jkun hemm anke aktar diskussjonijiet sabiex inkunu nistgħu nsaħħu l-eżaminazzjoni ta' dak li qegħdin nagħmlu importanti illi eh, min ikun maħtur għal dan il-korp ikun elett mill-Parlament hawnhekk. Fejn x'taqsam ukoll l-istabilità finanzjarja f'risposta tal-kriżi ekonomika eh, li titqis ukoll u anke reviżjoni tal-kompetenzi ta' din l-istituzzjoni hemm eh, anke dispożizzjonijiet illi wkoll jorbtu mal-Kummissjoni Ewropea. Għandna hemm bżonn ukoll li jkollna iktar awtonomija wkoll mill-IMF dan il-mekkaniżmu għandu jingħata kompetenzi ħalli l-srm ikun wieħed li jista' jaħdem naħseb illi l-fond ta' stabilità ewropew huwa pass tajjeb il qoddim u nittamaw illi l-kunsill jifhem u jilqa wkoll il-proposti tagħna ħalli b'dan il-mod inkunu nistgħu nibdew naħdmu fid-direzzjoni tajba. Grazzi ħafna lis-Sinjura Silva Pereira. Anzi sur Silva Pereira sa tieni rapporter huwa s-sur Manka illi wkoll għal darb'oħra għandu erba' minuti bħal kellim ta' qablu. Grazzi ħafna. Intom tiftakru l-assistenza finanzjarja li ngħatat il-Greċja, il-pajjiż li l-iktar bata mill-kriżi ekonomika dak iż-żmien il-pajjiżi Ewropej ħolqu l-European Stability Mechanism, mekkaniżmu temporanju li ġiet trasferit f'mekkaniżmu permanenti il-Eurobond u l-mira kienet li jkun hemm għajnuna għal pajjiżi li qed jgħaddu minn dawn il-kriżijiet u li ma kellhomx aċċess għal swieq finanzjarji fosthom il-Portugal, l-Irlanda, eh, Greċja, fost pajjiżi oħrajn. Ix-xogħol li kellhom jagħmlu dawn il-pajjiżi kien li jagħmlu riformi strutturali u anke sabiex l-ekonomiji tagħhom ikunu iktar eh, sensibbli jaħdmu aħjar mhux biss fil-żona euro manka fl-Unjoni Ewropea kollha. Permezz ta' dawn ta' din il-kooperazzjoni Ewropea l-Irlanda għandha l-ikbar tkabbir fil-Unjoni Ewropea. Spanja wkoll kisret ir-rekord tagħha tal-esportazzjoni, il-Portugal il portugal għandha l-ewwel surplus tagħha, il-Greċja komplet tagħmel ir-riformi eh, tagħha m'għandhom bżonn dan il-programm ta' salvataġġ iktar jistgħu jiffinanzjaw ruhom ukoll fuq is-swieq internazzjonali fil-Greċja u kol mijiet u eluf ta' impjiegi ġodda u eh, hemm tkabbir ekonomiku b'saħħtu. Moody's rating agency eh, tat il-rating B1 lill Greċja. Ġifiri telet eh, bitnejn fuq, fuq din l-iskala. Ġifiri riskju li mmorru lura s-sitwazzjoni kif kienet huwa iktar baxx. Grazzi għall annuna li ngħatat lil Greċja fl-2011 u l-2012 li kienet xi ħaġa diffiċli, però urejna li permezz tal-Kooperazzjoni Ewropea stajna nkunu aktar reżiljenti. L-appoġġ tal-euro huwa l-iktar wieħed qoli mitħul tal-euro. Min minn dun ħoloq li jessem rajna illi din in-natura intergovernmentali tnaqqas il-kapaċità li tirrispondi għal problemi finanzjarji għalhekk aħna nħossu illi għandna nżidu l-funzjonament tiegħu u għandna nifhmu wkoll dan bħala eh, xi ħaġa li jorbot mal-Unjoni Monetarja. Dan jirrifletti wkoll il-perspettivi tal-Parlamenti Nazzjonali. Meta aħna nitkellmu fuq ir-riżorsi futuri tal-Unjoni tal Ewropea, l parlament għandu jkun involut fil-proċedura ta' kwitanza u anke jikkontrolla l-elementi differenti tal-proċedura tal-baġit u anke l-qorti tal-awdituri għandha tkun involuta fil-proċedura tal-kwittanza. Riżorsi finanzjarji u r-riforma tal-ISM għandhom jippermettu li l-istati membri eh, jirranġaw l-istituzzjonijiet finanzjarji tagħhom qabel ma l-affarijiet imorru għall għar jista' jkun hemm anke odda ekonomika supplimentari il-mekkaniżmu ta' stabilità Ewropew m'għandux ikun magħluq biss għal pajjiżi taż-żona euro imma għandu jippermetti wkoll parteċipazzjoni ta' stati membri oħrajn. pre Eurozonu għal pre celu Uniju. U għandu jagħti ċertezza mhux biss liż żona euro ma lill-Unjoni Ewropea kollha. Grazzi ħafna, grazzi. Lissur manka. Issa, li lill-Sur Dombrovskis fissam il-Kommissjoni sabiex jitkellem. Grazzi ħafna, Signora President, Onorevoli Membri, il-Parlament Ewropew mm, dejjem kien fuq quddiem net eh, fejn għandu xaqsam it-tisjeħ tal-EMU u anka Dejjem appoġġja Kummissjoni fit tisjeħ ta' din l-arkitettura. Da għawna għandna dan ir-rapport interim illum dwar il-proposta tal-EMU dan huwa passi ieħor il qoddim Fisem il-Kummissjoni nixtieq Nirringrazzja l kumitati u mod partikolari l-rapporters, is-Sur Silva eh, Pereira u anka il-Sur Manka u Shadow Rapporters tal-ħidma fuq dan il-fajl nixtieq ngħid ukoll illi il-kummissjoni dal l-aħħar snin ħadmet ħafna fuq dan il-punt. Aħna nilqaw dan ir-rapport u nilqaw wkoll l-iktar messaġġ importanti tiegħu l-appoġġ tal-Parlament għal l-integrità tal-ISM fil-qasam tal-Unjoni. Kif tafu, dan kien wieħed mill-miri tal-proposti tal-proposta tagħna mill-2012 meta dan inħoloq Eh, fil-kriżi li jessem kellu rwol essenzjali fiż-żona euro l-integrazzjoni tiegħu fil-leġiżlazzjoni Ewropea mhux biss ħajsaħħu ma anke se jkun hemm iktar eh, kontabilità min-naħa tagħna mal-Parlament Ewropew u anke mal-Parlamenti Nazzjonali u xi ħaġa li qed tissemma wkoll fir-rapport interim tagħkom xi ħaġa oħra li qiegħda tissemma u li aħna naqblu wkoll huwa l-bżonn li jkun hemm rispett tal-regoli bażiċi ta' dan il-mekkaniżmu sabiex ma jkunx hemm interferenza ma' istituzzjonijiet Ewropej oħrajn. Jiena wkoll nilqa' il-punt tal-common backstop li għandu jkun introdott sal-2020 u mbagħad fuq l-isem il-European Monetary Fund eh, dak kien it-titlu illi aħna proponejna, però issa qed nisimgħu wkoll l-ICB li dan it-titlu ma joġobix. U nista' ma nżommu l-isem li għandna bħalissa li SM. Aħna komplejna naraw iktar eh, żviluppi f'din il-ħidma l-istati membri ħajkomplu l-reviżjoni tal-trattat ISM bħala qafas intergovernmentali. Il-ħidma tibqa' dejja sabiex ikonna wkoll EMU iktar b'saħħitha mhux biss għax ikonna l-backstop imma anke li xinsaħħu l-odda ta' prekawzjoni mingħajr ma jkun hemm duplikazzjoni tal-irwoli. Eh, nenfasizza wkoll il-kooperazzjoni bejn l-ISM u l-Kommissjoni Ewropea tas-sena l-oħra illi ġiet approvata wkoll mis-Summit Ewropew. Aħna nixtiequ li dan it-trattat il-ġdid jinkludi impenn sabiex li jessem ikun parti mill-leġiżlazzjoni Ewropea mill-aktar fis possibbli. Grazzi. Kitokset Komissari Domrovskis. Ehm, sitten meillä on lausuntoja antaneiden valiokuntien puheenvuoroja, mutta en nyt nä- Tajjeb, issa għrani ringrazzjak sur Dombrovski su morru. Biex nisimaw is Ivan li mhux jgħataw imma nom tal-Kumitat tal-Budget nistaw nisimaw is Hubner l-ewwel għall-Kumitat tal-Affarijiet Kostituzzjonali. Iva President, aħna nixtiequ nqajmu xi kwistjonijiet li huma importanti mill-naħa tal-Kumitat tagħna, żewġ punti fil-fatt. L-ewwel net l-inklużjoni fil-qafas hawnhekk il-Parlament ilu jitlob li l-arranġamenti tal-intergovernamentali ta' żmien tal-kriżi finanzjarja eh, biex jieqfu din hija l-opportunità li għandna nieħdu biex dawn jieqfu. Ġifieri trattat tal-SM tal-ISM il-fatt li l-integrazzjoni biex dan isir parti mir-regoli eh, rridu nindirizzawa. Umba, ġifiri, li l-IMF rrit ikollu mekkaniżmu li suċċessuri tal-ISM biex ikun hemm iktar trasparenza ġifiri għal min se jieħu post li jessem. Grazzi, Sinjura Hubner. Issa immorru għal gruppi. Għal Pepe u Sur Vander Kandelare. Iva, grazzi ħafna, Signora President, kollegi. Il-krizi finanzjarja fakritna li l-Unjoni finanzjarja se seddum qabel tkun il-materjal tidħol verament fis-seħħ. Aħna ma konniex lesti tant kienet kbira din il-kriżi ma konniex lesti għalija. U dan li jessem huwa importanti li niftakru li dejjem iridu nitkellmu fuq drittijiet u dmirijiet. Irid ikun aċċessibbli għal dawk il-pajjiżi li ikunu għaddejji minn kriżi u l-għajnuna hemm għandha tkun f'każ li konna bżonn nużawha. Trid tkun hemmhekk ex ante u anki ex post. Rridu niżguraw li Hemmhekk ukoll ikun hemm resilience u nistgħu eh, fuq xiex induru f'kasta bżon. Jiena, Jiena eh, Sadisfat ħafna li inti qiegħed il-ħin kollu biex tara li żona tal-Euro tista' tkompli tiżvolġi. Imma kifet hemm drittijiet u dmirijiet. L-Unjoni Bankarja l-Unjoni tal-Swieq stabiliti ta' eh, stabilizzar tal-swieq kollha huma importanti. Grazzi ħafna. Ja sitten ħafna, grupp tal Signora għal minuti. President, naħseb din hija l-okkażjoni għall-Parlament eh, biex jgħid kif qed jara kif qed jisvolġi li jessem dak ir-rapport intermedjarju. Imma din id-diskussjoni hija eh, friżata fil-Kunsill mhux qed isir. Li jessem kien suċċess meta fi żmien meta l-istati membri ma kellhomx iktar mezzi biex ikollu biex ikollhom aċċess għal swieq. Issa qed naraw li morna għall pass li jmiss fi żmienijiet differenti fejn il-distribuzzjoni tar-riskju u tnaqqis tar-riskju. Issa dawn leħqu livelli konsiderevoli il- Eh, bil-MPLs u anki l-pakket bankarju. Għalek il-grupp tiegħi jaħseb li l-izvolġiment tal-ISM ma rriċ eh, minn naslu għaliex għal font eh, font monetarju Ewropew aħna nixtiequ li konna font ta' stabilità. Imma l-iktar ħaġa importanti huwa li dan il-mekkaniżmu ikun jiswa u u jkun jista' jintuża eh, kompletament biex verament ikun hemm stabilità fl-Unjoni Ewropea u fiż-żona tal-Euro u biex ikun jista ehm, jagħti garanziji li tant għandna bżonn imħabba l-backstop tas settur bankarju aħna nifmu li ċertu għaddejjin l-affarijiet fil-Kunsill u ehm, ċerti affarijiet li qed jiżvolġu, imma jiena wisq nibża li meta nitkellmu fuq fond Ewropew ta' stabilità meta ġifiri konna fi żmien ta' kriżi li jkun hemm dan il-mekkaniżmu li jkun intergovernamentali kien hemm urġanza li l-idea kienet li jkun hemm rimedju għas-sitwazzjoni imma llum il-Kunsill għas bisrit jisma' l-proposta tan tajba tal-Kummissjoni li tippermettilna li navvanzaw biex dan il-mekkaniżmu nkunu nistgħu nintegrawh fit-trattati hija xi ħaġa li dan il-Parlament se jkompli li jitlob għalija għax hija l-unika triq biex ikun jista' jaħdem dan il-mekkaniżmu. Grazzi ħafna. Kiitokset eh, kollega Beres. Ja sitten ECR-ryhmän nimi. Grazie ħafna, signora Beres, issa fissem li CR l-Honorevoli Packet għal-minuta nofs. Grazie ħafna, signora President. B'dan ir-rapport aħna qed nippruvaw inwaqfu mekkaniżmu ta' stabbiliment Ewropew li nagħtu assistenza finanzjarja hija importanti, ma naħsibx imma però li qed nifuka fuq il-ħaġa tajba, illi nagħtu iktar self mhux se jsolvi l-problema għaliex dejjem se tkun eh, riskju illi se jkun fuq ras l-Ewropa. Naħseb illi għandna nħallu dan kollu fil-sem fidin li l-istati membri dawn huma responsabbli il-parlamenti nazzjonali jridu eżerċitaw responsabilità m'aħniex qed nitkellmu dwar bailouts qed nitkellmu dwar il-fatt li nipprevjenu kriżi oħra. Għalhekk l-irwol għandu jkun wieħed iktar b'saħħtu il-pajjiżi jistgħu innaqsu d-dejn tagħhom il-ċittadini Olandiżi m'għandhomx ħalsu għal l-iżbalji ta' ħaddieħor. Irridu nkunu responsabbli għall-affarijiet finanzjarji tagħna stess. Grazzi ħafna. Issa fisem il-grupp tal-di l-Onorevoli għal twi għal żewġ minuti. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, kollegi, nixtieq nirringrazzja għal xogħol eċċellenti li sar miż-żewġ co-rapporters u nilqa wkoll introduzzjoni tal-Fond ta' Stabilità Ewropew fil-Komunità għaliex meta aħna waqqafna l-munita unika aħna ma bassarniex it-tip ta' kriżi illi rajna fiż-żona ewro waqt il-kriżi tad-dejn sovran u s-sitwazzjoni tal-Greċja u għalhekk aħna rġina b'dan l-istrument sabiex e, innaqsu id-dejn żejjed ta' ċertu pajjiżi issa llum qed indaħħlu dan il-mekkaniżmu f'qafas istituzzjonali nixtieq nirringrazzja lill-kummissarju talli saħaq il dwar il-bżonn li nżommu rabta mill-qrib ma' parlamenti nazzjonali għaliex aħna għandna il-kapital għall-fond ta' stabbiltà u qed nitkellmu dwar garanziji wara kollox huma l-parlamenti nazzjonali li jagħmlu dawn il-fondi disponibbli. Jiddispjaċini biss għall fatt li qed nitkellmu dwar il-governanza taż-żona ewro. ma ħsibniex illi ser tinnominaw ex ministru tal-finanzi bħala kap taż-żona Ewro xi ħaġa li xtaqt naqsam magħkom hi illi għandna nagħmlu bħalma jagħmlu l-Istati Uniti u nispera li xi darba nkunu nistgħu nużaw il-munita tagħna bħala arma fil ġlied ekonomika sabiex nipproteġu l-interess tagħna naħseb illi aħna qed ngħidu pass importanti l qudiem dar-rapport interim. Grazzi ħafna Sur Artwi. Issa l-Onorevoli Urtasun fisem il-ħodor. Tliet minuti. Grazzi ħafna. L-ewwel ħaġa li nixtieq ngħid hi illi l-intenzjoni li nintroduċu l-ISM fil-aki komuniter kienet idea tajba. Sfortunatament però mhux dan li se nagħmlu se nintroduċu però mekkaniżmu li huwa purament intergovernattiv u ndaħluh fil-komunità, però mhix ser impoġġu fuq livell ta' komunità U dnub għax dan huwa rwol tal-Parlament dan din ir-riforma suppost nieħdu kodeċiżjoni, suppost nitlu fil-proċess u mhux biss noħorġu b'rapport f'nofs it-terminu. Se jkun hemm ħafna problemi u dan sa mill-bidu meħabba l-kundizzjonalità